ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem tal-prinċipju tad demokrazija u tal-istat ta' dritt l-artiklu 135 tar-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew. Se nibdew bl-ewwel punt l-abbozzi tal-liġijiet tal kamboċa dwar l-NGOs u trade unions. Mela, nixtieq ngħaddi l-kelma mela lill-awturi ta' dan id-dokument. Pan poseł Ernest Maragall. Dwie minuti bardzo proszę. Is-sur Ernest Maragall. Żewġ minuti. Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, President. Kif tafu aħna napoġġaw din ir-riżoluzzjoni nifenduha u naqsmu wkoll ma l-awturi u magħhom kollha ċerta taħt ħassib għax aħna qegħdin naraw illi hemm ċerta repetizzjoni espressjoni ta' tħassib iġifiri qoddim realtà kif konna din najdu illi ovvjament hija sfida eh, fil dan il-parlament. F'dan il-każ eh, inna eh, sena u nofs fil-każ tal-Kambodġa ġifiri konna fl-2014 Jidher li hemm ukoll kontradizzjoni li bil-forsi li nifson nitkellmu fuqha l svilup ekonomiku u l-ġid u mbagħad ir-rispett ta' stat ta' dritt, ta' drittijiet tal-bniedem, ġifieri valuri fondamentali tax-xogħol, tas-soċjetà. Issa tħassib tagħna fuq il-Kambodġa hija mħabba tliet inizjattivi leġislattivi Min-naħa tal-Kamboġa illi ma jirrispettawx il-konċett minimi tagħna ta' dak li suppost ikun dibattitu soċjal, konsultazzjoni pubblika u jolqot il-kollettivitajiet eh, l-NGOs u trade unions mod partikolari li ma protagonisti u għandhom bżonn ikunu protagonisti ta' dawn id-drittijiet bażiċi. U fl-istess waqt f'dan il-pajjiż qegħdin naraw mill-ġdid l-imġiba tradizzjonali ta' politiki, per eżempju, favur estensjonijiet eh, tal-bini f'dawn il- dawn zoni fejn is-sotu kien hemm l-irtsitset biex issa jsiru konċessjonijiet ta' esporzjoni eh, industrijali. U dan ukoll fl-istess waqt mal proliferazzjoni eh, ta' dak li ta' dawn l artiti s soltu jkun tal-irtsitset iżgħar u u għalhekk dan ma' waksur ta' titjir tal-bniedem U għalhekk aħna nafu li hemm dan it-talba tal-konsum tal-settur industrijali imma qed naraw ukoll anki għal dikki għall-kanna milja pereżempju tan il-pajjiż il-produzzjonijiet tagħha u qed morru s iktar fil-katini tal-multinazzjonali u l sur President fil-qafas ta' din inizjattiva pożittiva Everything But Arms, ġifiri kollox ħlif l-armamenti eh, ma nistax nżid ħlif ngħidlek hija kollox rablu imma Eh, mhux fuq id-drittijiet għax aħna ngħidu nothing without rights, forsi aħjar ngħidu hekk nothing without rights. Kollox ikun hemm xejn ħlif ikun hemm id-drittijiet. Grazzi ħafna. Issa is-sur Ignazio Korraw. Għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi l-punt ta' tluq meta nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni fil-Kambodġa huwa illi aħna l-finanzjament ewlieni tal-proġetti ta' żvilupp għaddejjin fil-dan il-pajjiż. Aħna l-NGOs tal-Kambodġa tajnijom biex ikunu nistaw niżviluppaw dawn l-inizjattivi imma jidilli ċar illi hemm problema fejn jekk jekk din il-liġi set limita eh, mod fakat ħafna libertà ta' trade unions tal-organizzazzjonijiet tal-assoċjazzjonijiet se nimminaw dak li huwa il-mezz u li nużaw aħna biex noħolqu l-iżvilupp fil-Kamboġa. U għalhekk naħseb din ir-riżoluzzjoni għandha dan lan, jiġifieri biex din liġi ma tiġix approvata x'hekk le dal-pajjiż se jmur lura mit-sena u nipprovaw inkomplu id-dialogu dawn il-proġetti ta' svilupp li jistaw iġibu lil Kamboġa lejn futur aħjar. Grazzi. Grazie, Honorable Corrao. Uh, next author of this report, Deputy Mark Demesmaker. One minute. Take a... Rapport, rapporteur Ihor, grazie ħafna. Uh, Il-partit fil-gvern fil-Kambodġa uża liġi kontroversjali biex ikun jista ikisser l-NGOs. F'ħin meta trade unions u l-NGOs għandhom bżonn eh, jagħmlu rapport fuq l-attivitajiet tagħhom fuq il-finanzjament tagħhom u għalhekk il-gvern jibża illi qegħdin ikunu użati bħala front għal dawk li jippruvaw jiddistabilizzaw il-pajjiż. Ovvjament, il-lango, il dan l-isem tal-liċi, Hemm daw il-miet ta' NGOs li mhumiex qed taċċettaw sitwazzjoni fejn l-affarijiet ikunu f'sigriet mingħajr konsultazzjoni jew dibattitu pubbliku. Mbagħad jgħaddu mill-Parlament. U mijiet ta' ċittadini ilhom jipprotestaw. Għax dan huwa rasan tal-dritt fondamentali. Aħna nixtiequ l dawn il-biċċiet tal leġislazzjoni ġu riveduti konsultazzjoni tal-pubbliku. Issa, onorevoli Lenes, għal-minuta, jekk joġbok. Yes, thank you very much, uh, Chairman. And also... Grazie ħafna, President, u grazie ħafna l-Komissarju Malmstrom li edha maħna napprezza ħafna. Jina kontent li għanna pozizjoni daqsek ma' uda minnaħat tal-Parlament Ewropew, pozizjoni li tajt illi fejn hemm eh, l-soċjetà ċivili li tmux mur il-qoddim demokrazija wkoll, mur qoddim u trade unions, l-NGOs jistgħu wkoll jaħdmu sow ambjent pozittiv ħafna għalhekk aħna għandna żewġ messaġġi u li ġobkom il irtiraw dawn la bozz tal-liġijiet kontra l-NGOs u trade unions u bżonn li t-izguraw li kull leġislazzjoni dan is-settur ikun f'konformità ma' libertajt fondamentali internazzjonali u jiġu adottati biss permezz ta' proċess inklużiv li jinkludi dialogu mar partijiet kollha interessati l-NGOs u ma' soċjetà ċivili. Grazzi ħafna. you well. Grazzi ħafna lilek. Paloma Lopez għal minuta nadilek il-kelma jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Il-Parlament Ewropew Ġifiri dak li qed ukoll titlob il-Kommissjoni f'dawn il-pajjiżi ta' l-iżvilupp bħala ftehim illi favorixxu l-iżvilupp tal-multinazzjonali u għalhekk ma dux nkunu sorpresi bil dak li qed jiġi bħala konsekwenzi traġiċi meta dawn il bdiwa eh, msiker issa qegħdin ikunu mwarbin mill-art tagħhom stess u għalhekk jiena nixtieq nitlob l gvern tal-Kambodġa biex jirrispetta il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni ta' Xogħol Internazzjonali biex iħallas il-bdiewa jorganizzaw ruħhom f'assoċjazzjoni u ma jibqax ħalli lill esportaturi kbar jieħu l-art tagħhom imma hemm bżonn li niftakru dejjem dawn il-prinċipju fondamentali u l-Ewropa bżonn taġixxi biex ikun hemm rispett fondamentali ta' dawn id-drittijiet bażiċi id-dritt għall-art u għalhekk speċjalment ma' dawn il-pajjiżi li mhumiex li huma għadhom qed jiżviluppaw għalhekk hemm bżonn illi nikkollaboraw biex dawn il-bdiewa ma jiġux iktar sfruttati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Marjette Sake Onorevoli Marietta Sakra, l-minuta jkjoġbok. Grazie ħafna President, Signora Kommissarju, kollegi. Aħna kollha mħazbin il-rwol vitali il soċjetà ċivili tal-Kambodġa għandha hemm kemm 5,000 NGOs huma f'kontradizzjoni mhux biss mal-Kostituzzjoni tal-Kambodġa imma tal-impenn internazzjonali illi il-gvern ħa. U għalhekk bil-impen tagħna. U għalhekk bil-lajnuna ta' 10 miljun euro eh, sal-2020 aħna nitolbu l-autorità tal-Kambodġa mhux biss jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem imma japprezzaw ir-rwol kruċali ta' libertajiet illi jgħinu tant il-soċjetà ċivili pala parti integrali ta' l-iżvilupp sostenibli u tkabbir. Tnejn hemm bżonn jaqbdu jitfit għalhekk aħna nitolbu lill gvern tal-Kambodġa il jaġixxi bir-rispett tal-libertajiet ta' assoċjazzjoni ta' soċjetà ċivili. Thank you, Will. Grazie ħafna. L-Onorevoli Bader Holse, Grazie ħafna, President il kamboġa huwa wieħed mill-pajjiżi li għadu qed ibati mill-sistema li kien hemm taħt il-ħakma ta' eh, tal-ħakma ta' qabel u għalhekk huwa diffiċli ħafna illi imorru lejn demokrazija u libertajiet individwali u kien possibbli biss f'daw l-aħħar snin bir eh, impenn ta' soċjetà ċivili biex il pajjiż ikun jista' jimxi l qoddim u il-gvern tissa falla u jata ħasra illi il-wol tal-NGOs u ta' trade unions qed ikun ristret, tikun limitat u dan huwa wkoll dak li qed naraw f'ekonomija emerġenti oħra ma fil-każ tal-Kambodġa nabżon nagħmlu dak li nistgħu biex inwaffqu illi demokrazija tiġi dejjem mxekla. Grazzi ħafna fusem il-grupp tal-SND Fissur sur deputat Tarabella, Jek joġbok. Grazzi, sur Presidente Iva, ma' eluf ta' trade unionisti u ta' ċittadini li ħarġu fit-toro eh, ta' Phnom Penh biex eh, E, biex jirrebelaw kontra mm, kontra xarra proposta mill-gvern mm, liġi li kienet qed tiġi proposta qed naraw id-drittijiet mm, tal-ħaddiema iktar u iktar medda aħna disa sninilu ilu konna prezenti hemmhekk naraw naqra sitwazzjoni ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u kif eh, fakkar il-kollega tiegħi aħna minn ta' qudiem biex nappoġġjaw daw in-nies eh, anki għal politika mm, ta', ta ta' dawn in-nies. Allura irridu naraw naqra jekk l-affarijiet u miex eh, mixin fid-direzzjoni tajba u jekk le biex nibilanċaw l-affarijiet u nikontru biex l-affarijiet eh, neħduhom f'din id-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna u issa naddu għal proċedura KHDI nixtieq ninformakom eh, illi issa ħanaddi il-kelma għal kellim wieħed eh, minn kull grupp politiku. Grazzi ħafna, Sur President. Jena tassew kontent illi smajt għal dan id-dibattitu il-għaliex aħna kon bli fuq dan id dritta assoċjazzjoni u allura tal-fema li dan huwa punt ewlieni u tassew irridu naraw li kunem hemm konformita ma' standards internazzjonali, ehm, se ma' NGO, se jekum ma' entitajiet oħra li kun hemm reġistrazzjoni kif suppost u l-istat ma' jriċ jindaħal eh, u jiprevjeni illi kun hemm twaqif ta' dawn ehm, tal-istabiliment ta' dawn eh, l-organizzazzjonijiet importanti li naraw ukoll fejn qed mur lajnuna u anki ehm, naraw eh, jekk jiex jekk lajnuna mhijiex sejra fil-dejn it-tajba. Grazzi, Sur Fuzulik, issa. Grazzi, Sur President, jena nishtiq nuri tħassib tijaj fuq il eh, tal-gvern kambodġan il-ħajnaqsu eh, il-libertà ta' assembleja, ta' espressjoni, et naraw illi soċjetà ċivili et eh, bil-mot il-mot eh, jinħon ila il-vuċi tagħha. Et naraw liġijiet illi jaffetwaw eh, mill-qalba l-organizzazzjonijiet non governattivi u kif dawn jikkolaboraw ma stati membri jew inkella organizzazzjonijiet oħra jew programmi Ewropej. Qed naraw illi l-organizzazzjoni non-governativi jenu ħafna fir rikostruzzjoni fil-izvilupp tal-Kambodja f'daw l-axħar 30 sena u aħna l-ikbar imsieħeb eh, f'termini ta' assistenza naħseb illi skont id-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem mod mirtana illi nieħdu azzjoni biex il-gvern Kambodjan jirtira din deċiżjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Cic. Grazie. Wara dak li għadda minnu eh, dan il-pajis, eh, traġedje kollha aħna stennejna illi dan il-pajis eh, għamel progress imma qed narawh ser lura flok il-qudiem il is-ser tal-art, eh, il-fatt li id-drittijiet tal-bniedem qed jiġu kummerċjalizzati, eh, l-azzjoni kontra il-ħelsien ta' assoċjazzjoni eh, u elementi oħra li juru li huma kontra drittijiet tal-bniedem. Naħseb irridu naraw kemm dan il-pajis huwa lest illi illi jissieħab ma dan il pajjiż illi jidħol fi dialogu miegħu u jistaw, jistaw eh, daħlu fil-leġizlazzjoni tagħhom il-valuri u drittijiet li aħna tassew għanna għal-qalbna. Irridu però naraw illi tassew jagħmlu dan. Grazzi u s-sur Castaldo. Għadin, attentat triplu ġifiri drittijiet tal-bniedem u koll Eh, dritt tal-trade unions u anki kontra l-NGOs. Il-Prim Ministru tal-Kambodġja eh, dejjem qed isir awtoritarju din hija l-prova l-iktar ċara eh, anki dan l-aħħar liġi, anki l-liġi li qed jipprepara fuq is-cyber crime ġifiri dritt tal-espressjoni online. Aħna mill-Kambroġi għat nistennaw ħafna manki aħna għanna naħdmu naraw biex niggarantixxu il-politika kommerċjali li tkun koherenti. Naraw ukoll il-multinazzjonali li ma jmorux hemmhekk jaħtfu l-art ta' dan il-pajjiż u jħallu dawn l-affarijiet isiru il-libertà tal-espressjoni tal-assoċjazzjoni u tal-assembleja ma tistax tin-negozjom għalhekk jiena naħseb li il-Kummissjoni għandha titlob il-Gvern tal-Kambodġa biex jerġa' jirtira din l-inizjattiva. Grazzi. Grazzi l-Onorevole Castaldo u issa għandu għasenjura Morvaj. Grazzi Sur President, jena ma nishtiqxe niprovoka l ħate imma ta' sew qed eh, nittama illi inti sinwara komissari għandek il-headphones qed eh, tismani iva mill-sinjal tajjeb mela il kasta ta' Judith Sima hija mexxejja ta' trade union jew kienet mexxejja fl-Ungerija popolari ħafna u għadda kif ġiet eh, kondannata l tliet snin ħabs minħabba l-attività tagħha bħala mexxejja ta' trade unions taħt kondizjonijiet ta' sew eh, suspettużi eh, fl-2006 il-polizija tassew ehm, u rew il-forza tagħhom kontra demostraturi fit-toro eh, ta' Budapest u kienet i kienet i illi talbet daret fuq il-kollegi tagħha biex ma ġixux taħt taħt l-ornijiet illi kienu qed jirċievu u hija tassew redikola li għandna każ bħal dan f'suppost demokrazija. Grazzi u issa għannom tal-Komissjoni Senjura Malmstrom. Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri, Iva naħseb li eh, qed diskutu il-Kambodġa l-ura forsi fuq il kasta tal-Ungerija nistaw eh, nindirizzaw darbohra Iva. Fil-fatt għandna soċjetà vibranti u għanna ħafna organizzazzjonijiet attivi f'diversi setturi u l-gvern kambodġjan dejjem għal li liġi liġi fuq l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet governattivi importanti biex jintunħoloq trasparenza. Aħna dejjem segwejna dan minn mindu kienet kienet ħarġet din l-idea tal-liġi. Kien hemm serje tal-qat formali u informali mal-gvern Kambodġjan, delegazzjoni, l-ambaxxatur tagħna għandhom ehm, kuntat frekwenti u qed isegwu mill-qrib biex eh, il-messaċ tagħna jgħaddi lill-gvern. Aħna minni ċara eh, u tonda magħhom illi l-leġiżlazzjoni trid tippermettu mhux tillimita il-ħelsien ta' l-assoċjazzjoni eh, u ta' espressjoni eh, eh, trid ukoll tinkludi konsultazzjoni ma' dawk kollha involuti, dialogu kulturali huwa l-bażi ta' kull demokrazija, il soċjetà ċivili, l-involviment tas settur privat huwa biss permezz ta' dan id-dialogu il l-gvern jista' jieħu konsiderazzjoni il-leħen il-vuċi ta' dawk illi il-liġi ħat applika għal-jom. fl ħar mill ħar illi ġedem fl-interess tan-nies naseb illi id-deċizjoni tal-Assemblea Nazzjonali li jkun hemm konsultazzjonijiet hija xi ħaġa pożittiva għal dan l-abbozz liġi u diġà rajna ftit eh, inizjattivi nittamaw issa fl-aħħar mill-aħħar dan jiġri rifless fit-test legali. U importanti wkoll eh, kif eh, għalu uħut li jkun hemm kuntatt peer-to-peer, ġifieri membri ta' dan il-parlament jitħlu f'kuntatt ma' membri eh, fil-Parlament Kambodġan biex ikun hemm skrutinju u titjib tal-leġiżlazzjoni u ikunem hemm dejjem rubija u dialogu ma' soċjetà. Għan komplu nimmonitoraw is-sitwazzjoni, naraw kif tiżviluppa il għalli soċjetà ċivili u trade unions edin ħabtu wiċċhom ma iktar u iktar xkiel. Il-Kambodġa għandha ċans biex turi illi jatassew tassew impenjata biex issaħħaħ il-kredenzjali demokratiċi tagħha. Nistennew naraw. Grazzi. Eh, iva, jena ċevejt eh, seba proposti ta' rizoluzzjoni eh, dik tal-ħodor, tal-IFDD, tal-ICR u tal-PPE. Ta' Soċjali Demokratiċi, tal-GUE, tal-ALDE.